Ja, Niġi ta' ġurnata fi 16 ta' frar. Signori, kena il-bidu tar rebbija arbija li ħabta u sabta il-viċinat sħiħtana meċa lejn il-libertà. Iżda fis sirja rajna protesti fit-toroq, dimostrazzjonijiet paċifiċi mimlijin tama u kien hemm pajjiżi oħrajn ukoll li kienu tifittxu għal ħajja aħjar. Hemm dittatura brutali fis-Sirja li waslet biex eh, takkes il-libertà l-espressjoni u l-libertà tan-nies li għamlu dimostrazzjonijiet. Kien hemm eluf li mietu fis-Sirja din is-sena u kien hemm ħafna tixrid tad-demm. Qed naraw li dan mhux qed jieqaf qed iseħħ ġurnata wara l-oħra nis fl-Europa madwar id-dinja taw ħarsa lejn din is-sitwazzjoni bla ebda kapaċità li jagħmlu xejn u kull ma tjaraw hija illa ta' dan ir-reġim u nuqqas ta' kapaċità tal-soċjetà internazzjonali tagħmel xi ħaġa. Aħna tnappellaw lill-President Assad fis Sirja biex minn tal-inqas jippermetti l-għajnuna umanitarja għall popolazzjoni ċivili u jena ċert li jintom taqblu miegħi. biex sarti u rappresentant speċjali ta' soċjetà internazzjonali għandu jkompli jappella biex ikun hemm appoġġ għal Kofi għannan. Irridu niżguraw li dak li jeħtieġ isir tassew isir. Ir-riżoluzzjoni tal-Kunsil tas-Sigurtà ta' Żnus Maquda mhux qed tipprova li tiħorridni f'idejha ta' xi pajjiż iżda tkun żgura li xi ħaġa ssir. Il-bieraħ għal darba oħra kenna jum biex nfakru il-vitmi ta' terrorizmu f'Madrid fl-2004 fil-fatt kien hemm wieħed mill ar attakki li seħħ u l-bira fakkarna 8 snin wara dan l-avveniment. Ħafna nies, eluf ta' nies mietu u kien hemm bosta li ndarbu. Irridu naħsbu dwar il-vitmi ta' terrorizmu minn Bologna, l-Landa, l Londra, kull fej seħ biex noqogħdu nofru solidarjetà tagħna lin-nies li min bata minn dawn l-avvenimenti, nies li tilfu il-familjari tagħhom u l-ħbib tagħhom. Kien hemm min innexxielu jgħix minn attakki terroristiċi wkoll. Madana kollu irridu jqattaw il-qija tal-jim tagħhom f'ħajjithom bil-ġerħiet feriti u anki ġerħiet eh, mhux fiżiċi fil-ruħ tagħhom u fil-psike tagħhom. Aħna nikkritikaw kwalinkwa tip ta' terrorizmu nikkundannawha. L-anonimità hija waħda mill-ar imġiba ħażina f'din l-era moderna. Għalhekk irid ikun possibbli li nappoġġaw il-vitmi u anke dawk li rnexxilhom jgħixu minn l-avvenimenti turistiċi. Il-bieraħ fil-Ġappun bħalma Naħseb il-koll għamilna, għamilna komemorazzjoni ta' tsunami, dizastru li seħ fil-11 ta' marzu, sena ilu, u għada friska moħna l-memorja tal-immaġni li rajna ta' dizastru nukleari li seħ minħabba il-mowġa eh, ta' tsunami. Il-Parlament Ewropew ħajjieħu dan fl-agenda tiegħu wara li nadottawa fuq l-ewwel punt fil-fatt fuq l-agenda biex nitkellmu dwar dan l-avveniment traġiku u biex nitkellmu dwar xirid isir u x'qed isir. Fil-bidu tas-sessjoni tagħna dan ix-xahar naħseb li rridu nofru l-għajnuna tagħna u nippermettu lil min bata minn dan id-diżastru jaraf li aħna qed nofru l il faraċ tagħna. Anki fis-Sirja kien hemm il-vitmi ta' l-atti terroristi u anke l-vitmi tal-Ġappun u nissuġġerixxi li nagħmlu minuta ta' silenzju.